il-violazzjonijiet ta' drittijiet ta' bniedem jew ksur ta' drittijiet ta' bniedem huma eh, suġġett ta' dibattitu fil-parlament spiss ikonna u aħna l-lum għandna qed nitkellmu fuq iż-Zimbabwe konkretament. sur Magugu eh, huwa evidentement proġunier politiku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 U li ħaġa terribli li xaħat li eh, defenda il-dritti ta' bint ħaddieħor li tisobri u nifsu. persi. Grazie ħafna, naddu issa għal l de Kaiser. Eh, b'dan il-kas għanna il kazi ta' sfruttament u tal-diamanti ta' zimbabwe u parti mill-proċess ta' Kimberley li permetti li jimbijaw il-diamanti sakemm dawn ma mhumiex biex jiffinanzjaw il-violenza armata. Wara laqa li tkellmu fejn tkellmu dwar il-proċess ta' Kimberli, il-parteċipanti ma kienux disposti jaqblu li kan għandhom x'integraw il-kwistjoni tal-dritti ta' bniedem eh, f'dan il-proċess u diversi NGOs tkellmu dwar ksur ta' drittijiet ta' bniedem f'mini ta' diamanti fi zimbabwe u daw il-violazzjonijiet sur saru mill parti tal-servizzi ta' sigurtà. U għed minnum u għed mill-vitmi u magu magu għaw eh, ġi arrestat fit-3 ta' ġunju ġi eh, mizmum sirkustanti verament eh, diffiċli għax qed jgħidu li ma kontra s-sistema s-sigurta tal-istat u aħna nixtiequ nitolbu li dan il-persuna tiġi meħlusa li jkun hemm demilitarizzazzjoni tal-mini u l-inklużi fil-klawżoli tal-klawżoli ta' Kimberli li uh, li kunem eh, font għal dawk il-vitmi. Aħna ntolbu l-Kunsil li jkunu joqgħdu attenti ħafna dwar vigilanza u stat ta' dritt u fid-dialogu li aħna qed nagħmlu mal-Zimbabwe. Eh, Signor Argentini, Sargentini għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President. <clears throat> Grazie. Aħna nħarsu lej żewġ aspetti, l ħaġa hemm l-aspett tal-persuna, tal-bniedem, s sur maw, magu li ġi arrestat fil Zimbabwe u ġi eh, trattat ħażin ħafna fil-ħabs eh, u l-proċess ta' Kimberly u koll monitoraċ għax nafu li ġiġa saru konserta kontatti mal-gvern ta' Zimbabwe u mill-lider informazzjoni ġiet trasferita mill-Sur Magu għal partit oħra u dan ma tajjibx il-situazzjoni ta' Sur Magu jew inkella kondizjonijiet li qed jinżamm. Aħna għandna bżonn nibdew negozjati u taħdidiet għax nistgħu naraw il-proċess ta' Kimberli qed iwassal għal sitwazzjoni fejn il-postijiet ta' kriżi f'Angola, Zimbabwe dawn dan il-ġiliet ma jiġi finanzjat bil-beħ ta' diamanti. Iżda jekk l-affarijiet ikomplu eh, u jiġi l leġittimati dan jfisser li l tritti ta' bidejn biex miksura b'skuża ta' ksur tal-sigurta nazzjonali. Dawk id-diamanti li għajdu l-mek ta' dem u ma dawk id-diamanti li għedin jiġu Eh, provduti f'sitwazzjonijiet, f'kondizzjonijiet li ma jirrispettax id-diritti tal bidem Nafu li dinja għal-kas f zimbabwe Hija ħaġa li aħna rridu nifokaw fuq. Nafu li kien hemm ħafna ksur tal-diritti ta' minnem fl-Angola wkoll. Nafu li hemm pajjiżi li ma tantx huma interessati li ħadd ieħor jifli dak li qed jiġu f'pajjiżi ma għandna bżonn nitolbu tibdilit. Naddu issa għal eh, l-Onorevoli Kadek. Grazzi ħafna, Signora President, jiena nixtieq ngħid għal darboħra li hemm ċerta kalma f'dan il-kamra wara dak li sar dal-għodu kollegi, jien affirmajt rezoluzzjoni fuq it trittita ta' bnedem zimbabwe specialment fil-każ ta' Faraj Magu għax l-Assembleja tagħna ma tistax tibqa' fis-silenzju meta jkun hemm violazzjonijiet ta' ta' libertajiet fundamentali u drittijiet ta' bniedem zimbabwe għal ħafna snin issa. Id-direttur tal-riċerka u żvilupp eh, Sur Faraj Magu ġie arrestat eh, kien hemm wara li denunċja violazzjonijiet eh, ksur ta' dritti ta' bniedem fil-mini tad-diamanti. U Eh, talab informazzjoni u libertajiet fundamentali, il-parlament tixtieq li dan il-persuna tiġi meħlusa u l-autoritajiet ta' Zambwaba jirrispettaw il-drittijiet eh, bażiċi biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jitkellmu la biza. Eh, Zimbabwe għandha tirrispetta il-pen tagħha mal-proċess ta' Kimberley biex ma jkun hemmx ksur u ma jkun hemmx liet. Issa naddu għal l-Onorevoli Verġjat. Grazie ħafna, Signora President. L-emiċiklu huwa kwiet, forsi kwiet il-wisq. Jina eh, nikkundanna l-fat li mawx iżjed nis biex jihdu interess daw l-affarijiet. Is-sitwazzjoni fid-Zimbabwe hija drammatika, ma naħseb li rek ngħidu hekk mhux biżejjed eh, soċjalment, politikament, demokratikament, stat ta' dritt daw l-affarijiet kollha huma f'sitwazzjoni drammatika. L-arrest tal-Sur Faraj eh, Magu, u direttur tal-ċentru tal-riċerka u żvilupp, eh, huwa biss eh, episodju wieħed ma l-istatwila ta' ksur ta' dritti ta' bidem il-pajjiż. il Eh, mini ta' diamanti u kif qed jiġu sfruttati eh, situazzjoni hija verament ħażina. Tortura, kontrabandu, eh, omicidi, da kollu qed isir taħt supervizjoni militari u mejju mill-ħbib ta' Sur Mugabi. Din hija ħaġa li ġiet ikkondannata minn diversi NGOs, inkluża l-NGO ta' Sur Magu, għalek aħna verament għadna sorpriża li s-sur xikan qed jgħid li eh, kien qed jiġi sfruttata skont il-proċess ta' kimberli b'rapport eh, pozittiv. Jiena nix komissarju nixtieq nistaqsik jekk li tikkonferma li l-Unjoni Ewropea li inti tista' tikkonferma li mhumiex favur li jkun hemm esportazzjoni esportazzjoni ta' diamanti minn Zimbabwe eh, skont il-laqa ta' San Petersburg u eh, tirrikjedi li l-proċess ta' li jiġi rispettat u tiżgura li dawn il-pajjiżi jagħmlu dak li hemm bżonn biex iwaqfu tip ta' importazzjoni mill-Zimbabwe dawn il-kondizzjonijiet sakemm daw il-kondizzjonijiet jeżistu u sur xikan eh, xfu xiex dependa meta qal li kien hemm progress meta jżomm f'moħħu li xiftit minn noti ġew eh, misjuba fil-files tiegħu mis-servizzi segreti l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna għajnuna umanitarja lil Zimbabwe għanna bżonn natu eżempju, aħna aħna nżommu l-pożizzjoni tagħna u jiena nixtieq nitolbok biex tgħid li x'inhi x'ħatkun il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea f'St. Petersburg. Eh, l onorivu Van Orden minn meta ġejt għawek mill-1999 e provajt n-organizza pozizjoni għall-inġustizji, għal ħafna inġustizja li Mugabi u ħbiebu eh, imponu fuq il-poplu tagħhom. Dan huwa aspett dan huwa reġun fejn din il-Kamra titkellem vuċi waħda l-lum qed titkellmu dwar l-abbuż sistematiku ta' ħaddiema f'mina ta' diamanti f'Zimbabwe minn forzi ta' sigurtà tal-legal tal-gvern. Zimbabwe parti eh, mill-proċess ta' Kimberli li t-gverna il-kummerċ ta' diamanti. Ma ħadu ftit azzjoni biex dan. Jiena nitlob il-proċess ta' Kimberli biex tikkonsidra miżuri eh, verament eh, severi kontra kontra nishtiq li nappoġġaw l ferraj Magu li eh, eh, kien disposti esponi l-atroċitajiet tal-Mugabe għandhom jihilsu l-sur Magu u l-proġeneri politiċi kollha. Għandna nfakru li id-dritt għal libertà tal-kelma kienet waħda mill impenni ta' kull pajjiż eh, bżonnijiet ta' ikel u mediċi tal-ħafna mill-poplu ta' Zimbabwe jiġu mħassa mill-kontribuzzjoni internazjonali u eh, l-introjtu mid-diamanti għandhom jiġu użati biex jagħti edukazzjoni u aspetti oħra għal beneficju tal-poplu, ma sfortunatament Zimbabwe hija l-bot mill poplu tagħha tgħix fil-libertà u demokrazija u stat ta' dritt. Hemm bżonn kam tibdila radikali u l-Afrika tisfel għandha tagħmel pressjoni biex ikun hemm eh, governanza tajba fil-Mugabe. Naddu issa allora nivoli Galer għal minuta. Grazzi ħafna, President. Faraj Muguvu, Muguvu, ehm, ġi arrestat għal xi informazzjoni li eh, offra dwar kondizjonijiet fil-reġjun ta' Marenge fejn diamanti. Il-gvern ta' Unità Nazzjonali, din il-gvern ta' koalizjoni forzata mill-lider kull ma tagħmel huwa li teżerċita il-poter f'dak il-postijiet li huma dominati mill-Mugabe Jiena ma naħsibx li nistgħu nkomplu naċċettaw dawn il-tip ta' kondizzjonijiet aħna għandna bżonn nipprotestaw kontra tagħhom għandna nkomplu l-lista eh, sewda tal-Unjoni Ewropea li għandna, inklużi dawk l-ismijiet ta' dawk li jopprimu il-nies il-bnedmin f'Zimbabwe, dawk li arrestaw l Sur Magawa huma dawk li għandhom benefiċċju tal-kummerċ ta' diamanti, mhux qed jużaw daw il-flus biex jtejbu s-sitwazzjoni tal-poplu, ma biss għom f'butom. Nispera li dan nkun nistgħu nisqu fuq da b'maġġoranza kbira u aħna fl-Unjoni Ewropea u oħrajn fl-Afrika ta' Sfel eh, intemmu din is-sitwazzjoni. L-Onorevoli Cashman għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President l-affarijiet tejbu fi Zimbabwe, ma sfortunatament ma mamrux għall-ħjar bizzejiet, rajna eh, l-oppressjoni ta' Surmagu u oħrajn, rajna u kol kif eh, inqala u ġe eh, arrestati gej, nis gej u bisessuali jiena qed nitkellemaw bħala Ingliż, allura huma mhux ħajtu nota tagħna. Laqqas bħala Ewropej ma jieħdu ħajħdu nota tagħna. Imma dak najt ħaġa li evidenti li l-pajjiżi Afrikani najt li intkom tafu qed jiġri eh, Zimbabwe u dak li qed jiġri hemmhekk mhix ħaġa tajba hija ħaġa ħażina u jekk intkom ma tagħmlu xejn kollettivament ħadd tilfu kull awtorità morali fid-dinja u fil-kontinent il-ġejjini tal-Afrika huwa fidejkom. Jekk intkom ma tagħmlu xejn waqt li n-nies qed jiġu arrestati għax huma qed jippruvaw jesponu ksur ta' drittijiet ta' bniedem u jiddefendu n-nisa u rġiel innoċenti u ma jagħmlu xejn ifisser li l-Afrika qed tkun kompliċi. Grazzi ħafna, naddu għal eh, l-Onorevole Cowell. Grazzi ħafna, Signora President aħna għadna għadna timpruvu, nipruvaw nsibu forma eh, effiċenti biex namlu pressjoni fuq daw il-pajzi terzi biex jirrispettaw li tita' dem daw il-metod metodi għandhom jibbazati fuq għajnuna monetarja, ma badana kollu għandna nużaw pressjoni, ta' form ta' pressjoni intelligenti biex nobbligaw l-reġim ta' Mugabe biex dit tip ta' situazzjoni ma xuħa. Taħt dwar il-ħarsin ta' dritti ta' bnidem jena nistiqnajt li dinja parti essenzjali tal-kredibilità tagħna ta' għanna nużaw lingwaċ ċar u nistgħux nkunu sodisfatti biss progress, ftit progress jena rajt li referenza għal din diversi dikjarazzjoni li saru il-reġim ta' Zimbabwe mhuwiex leġittimu, għandu jiġi kundannat u din ħaġa li għandha tkun ċawra. Issa nitkellmu ngħaddu għal kellima eh, individwali, l-Onorevoli Freda. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq ninaqat ma dawk li qed jitolbu li jiġi meħlus il eh, mu għuwa, ma għuwa. Nirritu koll il-drittijiet tiegħu jiġu rispettati il-kontribut ta' soċjetà ċivili huwa essenzjali, mhux biss għal proċess ta' Kimberley, imma wkoll biex ikun hemm demokrazija fiż-Zimbabwe. Aħna ma nistgħux eh, ikonna progress jekk dawk li jiddefendu eh, dritti ta' bnidem eh, jibblokkaw il-vuċi tagħhom meta huma jinformaw l mezza xandir internazzjonali dwar ksur ta' dritti ta' bniedem. Jien nixtieq ngħid li l-autoritajiet ta' Zimbabwe l-essenzjali huwa li jkun trasparenza. Drittit iċ ta' Zimbabwe għandhom id-dritt li ġu formati u l autoritajiet għandhom eh, jirrispettaw l-impenni tagħhom. Naddu issa għall-Onorevoli Gomez għamenuta. il kas ta' Faraj Magu juri dak li qed jiġri fiż-Zimbabwe hemm bżonn li l-proċess ta' Kimberley jiġi mwessa mhux nakkużaw lil nies ta' reati tal-gwerra eh, imma wkoll akkużawhom li qegħdin jiġġieldu kontra d-dritt ta' bniedem. L-sfruttament ta' diamanti hija importanti biex jiġġieldu kontra l-faqar biex jaslu għal ġew esportati 353.000 miljon ta' diamanti u dana kollu kun essenzjali biex jkunu nistaw jistaw jisaxħu istat ta' dritt u tejbu l-intraprizi u jgħatu garanzija ta' drittijiet ta' bniedem. U importanti għal raġuni l-Unjoni Ewropea tiġilet kontra l-isfruttament illegal ta' dat tip ta' mineral u tiddefendi id-drittijiet tal-bniedem billi il-web eh, eh, page kontra korruzzjoni jen nixtieq li tiffermaw din. Sur Obamaer. Grazie ħafna, Signora Presidenta, jajt eh, Sur Obamaer li qed nħarsu li dan il-punt. Mugabe nafu li qed jiġi għad-drittijiet ta' bniedem pajizu fil-modi, missa huwa eh, dittatur brutali. Il-riforma agrikola waslet li eh, li wieħed minn kull erba' m'għandhom xogħol. L-attivisti bħala bħal magu huma arrestati u dawn eh, qed ineħħulhom il-libertà u qed minaċċaw il-familji tagħhom u dawn ma jirrispettawx il-kriterji tal-proċess ta' Kimberli. Aħna għanna ninkludu l-applikazzjoni rispetta dritti tal-bniedem u l ingergru mux bizzejiet għanna bżon li namlu kull ma nistaw biex biex namlu sanzjonijiet għal Zimbabwe biex namlu stat namlu pressjoni fuq dan il-pajis. Grazzi. Signora President, signori, il-kol nafu illi id-diamanti jista' jkunu affarijiet tajbin u nixtiequ il Zimbabwe ikollhom tibdil strutturali biex ikun hemm bidla mis Issa qed nitkellmu dwar xi ħadd Faraj Magu, id-direttur ta' NGO, illi għandhom xaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem illi sabu illi fil-minjiri ta' diamanti qed ikun hemm ksur ta' dawn il-drittijiet tal-bniedem u l-gvern ma jifimx illi dana huwa qed jagħmel ħsara mhux biss il-faraj magu imma qed jagħmel ħsara lil kulħadd. Nafu eżempji kostruttivi tal-użu tal-minjiri tad-djamanti biex il-pajis ikun żviluppat tajjeb u għalhekk tkun ħaġa tajba li nużaw il-flus li nġibu minn dawn id-djamanti għal ġid il-kas li qed niddiskutu illum il-kas ta' Faraj Maguwu juri li m'hemmx progress fil-kas tal drittijiet tal-bniedem, speċjalment is-sitwazzjoni fil-minjieri tal-djamanti fejn l-eżerċitu innifsu huwa jikser il-liġijiet ta' drittijiet tal-bniedem u dawn id-djamanti huwa ċar ħafna ta' ċinizmu tal-awtoritajiet u l-ebda rispett għal ċittadini emmek għalek hemm il-proċess ta' Kimberley u l-Unjoni Ewropea għandha dmir illi tati appoġġ il din l-iskema ta' strutturali biex ma jkunx hemm dawn id diamanti li kawżaw konflitt għax edin jintużaw minħab biex jifinanzjaw il-konflitti fiż-żona. Għalek nitolbu biex eh, nadottaw b'mod diplomatiku eh, dak kollu li ju meħtieġ biex anke inkluż sanzjonijiet kontra Zimbabwe biex inwaqfu darba għal dejjem din is-sitwazzjoni issa ngħaddu għal catch the eye għan aktar kellima mill-li nkunu nistaw naċċettaw l-ewwel il-sur kalam. Grazzi ħafna, Sinjura President. Inqas minn ħames ġimgħat ilu ġi arrestat Faraj Maguwu mill-autoritajiet ta' Mugabe u minn dak iż-żmien law qed jinżamm fil-ħabs mingħajr ma nafu x'inhuma l-kondizzjonijiet li hemm hemmhekk. Jiena kontent li dal-parlament huwa maqut billi jitlob illi jiġi mħolli liberu kemm jista' jkun malajr immedjatament imma jiena qed ninkwieta illi il-fatt li ġie arrestat jista' jeffettwa il-proċess ta' Kimberley u l-laqat bilaterali kif kollegi tiegħi semmew hemm abbuż sistematiku tal-ħaddiema fil-minjieri tal-djamanti U s-situazzjoni fi Zimbabwe hija ħaġa tipika illi min qed jaqla mill-esportazzjoni tal-dawn il-minerali mhumiex qed jindew b'dawn il-flus imma qed jinżamm fil-faqar u jiġi eksplotat u għalhekk naqbel ukoll illi il- situazzjoni fl-Afrika għandhom, l-istati fl-Afrika għandhom ruol importanti u għalek nati appoċ li dialogu mal-Zimbabwe permezz tal-Kommissjoni imma jeħtieġ illi il-magu, il-senjur magu jiġi eh, mħolli liberu u bek nistaw nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, Sur Tanok. Fit-30 sena l-kemmilu fil-poter is-sur Mugabe, iż-Zimbabwe dejjem merlura. Għanna faqar sistematiku tal-poplu ta' Zimbabwe u il-kapijiet militari ta' Mugabe saru sinjuruni et jużaw dawn il-rizorsi li għandhom għal butom. Għanna abbużi ta' drittijiet tal bnidem u til u speċjalment f'dan li għandu xaqsam mal-minjiri ta' diamanti. U dawna huma n-nies ta' Mugabe stess li qed jagħmlu dawn l-atroċitajiet. Għalhekk dan il-proċess fl-Unjoni Ewropea jeħtieġ ta' sikura li jkun hemm sanzjonijiet biex e, dawk il- Is-sinjuruni e, ma jkunux jibqgħu jikkummerċjalizzaw dawn l-ekim sejħa diamanti tad dem. Issa, is-sinjura Il-kellima li jmiss issa, grazzi ħafna. Id-deċiżjonijiet li ttieħdu fis-sena 2000, ċoe il-proċess ta' Kimberley kienet ibbażata fuq din l-idea illi kenna eh, eh, nwaqfu il-kummerċ ta' djamanti ta' dem u waħda mill fatti li ġraw u ma li nġildu kontra dawn l-attivitajiet illegali permezz tal-beħ ta' dawn id-diamanti, dawn l-organizzazzjonijiet, dawn il-movimenti huma fattur tejneħu l-istabilità tal-pajizi eh, viċini u bekk jeħtiex nirrispettaw dawn il-drittijiet tal-bniedem. U wara illi daħl ħadu fidejhom il-minjieri ta' djamanti ta' Murange, il-gvern skont il-proċess ta' Kimberley kellhom jassikuraw illi il-sistemi jkunu ġusti u għalhekk nitolbu illi jiġi meħlus kemm jista' jkun malajr is-sur Faraj Magu. Il-kelima li miss. Kollegi, il-proċess ta' Kimberley huwa inizjattiva ta' rappreżentanti tal-gvernijiet ta' soċjetà ċivili u tal-kummerċ internazzjonali biex ikun hemm il-kummerċ internazzjonali skont regolamenti ċari. Fl-2008 kien hemm sinjali ta' ksur serju ta' dawn ir-regolamenti fi Zimbabwe u faraj magu u wieħed mill-attivisti iktar kuraġuġi ta' drittijiet tal-bniedem illi tratta kwistjonijiet ta' tortura f'pajjiżu u l-gvern ta' Zimbabwe ipparteċipa liberament fil-proċess ta' Kimberley u għalhekk għandu jirrispetta dawn l-impenn li liħa. Jidispeċini se jkolli niqaf bil-catch di għaj għalis issa nadi għal-kommissjoni biex twieġeb, il-kommissjari biex twieġeb. Grazzi, Signora President, onorevoli membri, napprezza ferm id-diskussjoni tal-li għanna fil-din il-laqa u fil-proċess ta' ġunju ta' din is-sena kenna din il-problema serja tal-arrest ta' Sur Faraj Magu, il-Kummissjoni taqsam il-preokkupazzjoni tal-Parlament rigward dan il-kas u insistejna illi Sur Magu għandu jkollu rispett sħiħ ta' drittijiet umani f'din is-sitwazzjoni, qed insegwu is-sitwazzjoni qegħdin eh, nikkontattjaw l-avukati tas Sur Magu mu qed ngħidulhom dwar il-strateġija tagħna biex natu appoġġ id-drittijiet tal-bniedem u wkoll tlabna l-Zimbabwe biex timxi skont l-impenn li ħadet fis-soċjetà ċivili fil-proċess ta' Kimberley u l-mandat tal-proċess ta' Kimberley. Huwa mhux qed jippermetti il-kummerċ ta' diamanti ta' dem huwa ċar illi dan il-proċess ma jistax jaħdem fil-vojt jekk ma jkunx hemm il-rispett ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem u dan huwa messaġġ ta' kuljum li nagħtu min-naħa tagħna. Dan huwa iktar hekk meta narfu illi ir-rispett għad drittijiet tal-bniedem huwa prinċipju illi hija l-bażi tal-għan prinċipali tal-proċess ta' Kimberley l-Unjoni Ewropea tat appoġġ l-implementazzjoni ta' din id-deċiżjoni biex bekk ikun hemm kooperazzjoni tal-minjieri skont ir-regolamenti tal-proċess ta' Kimberley u bl-applikazzjoni ta' dik li kim sejħa tal-mekkanizmu tal-esportazzjoni bil-kontroll. Aħna nemnu illi fil-qafas tal-proċess ta' Kimberley għanna il-possibilità l-aqwa possibilità biex nassiguraw mhux sempliċement illi jimxu teknikament ma dan il-proċess imma wkoll biex ikonna is-sitwazzjoni tal-ekonomija u fl-aħħar mill-aħħar biex intejbu is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem f'dik iż-żona. U għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea talbet lil Zimbabwe biex jizommu il-proċess ta' Kimberley biex bekk il-djamanti li jiġu minn dik iż-żona jistaw eventualment jagħtu kontribut għal żvilupp ta' Zimbabwe u għal iskop tagħna illi il parteċipanti tal-proċess ta' Kimberley ġewwa Zimbabwe se jżidu l-isforzi tagħhom biex jassiguraw illi jsibu sol soluzzjoni fuq din il-kwistjoni bi spiritu ta' dialogu illi dejjem kienet il-proċess kollu kemm hu fl-aħħar met huwa importanti il-Parlament jiġi informat illi fil-laqa ma' Zimbabwe, mal-Ministri ta' Zimbabwe, illi jirrappreżentaw il-Gvern tal-Unità Nazzjonali fl-Ulju, fit-2 tal-Ulju li għadu, il-Baroness Ashton, il-Kummissarju dwar il-Politika Barranija, e, evidentement kellimna dwar il-preokkupazzjoni u dini ħaġa importanti biex nistaw konna relazzjonijiet normali ma' Zimbabwe u l-Unjoni Ewropea. Irridu naraw, nassiguraw illi il-din hija il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u u l-Kummissjoni tagħti l-appoġġ finanzjarju u se tkomplu l-Zimbabwe ma' l-appoċ ta' soċjetà ċivili u dejjem infittxu biex nsassiguraw li jkun hemm ambjent fejn ikun hemm rispett tad drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet tal-bniedem. Rigward il-pożizzjoni tal-Kummissjoni rigward il-kummerċ tal-djamanti miż Zimbabwe tlabna illi jkun hemm audit rigward dak li hemm ta' djamanti stockpile ta' djamanti biex E, ikunem jarġaw jibdew jibdew jesportaw id-diamanti e b'mod limitat. Għan naraw daw kolla li għandhom xaqsmu f'dan qasam fil-laqat tal-Konsil tal-Diamanti tad-Dinja fil-14 tal-Lulju f'St. Petersburg fej darboħra se narġaw nitkelmu un-diskutu dwar din il kustjoni Grazzi.